toħra u dawn l-ismijiet kollha se jkunu pubblikati fil-minista din il-laqa. Tajjeb, mela issa nistgħu ngħaddu għall approvazzjoni tal-aġenda ta, ta' din is-sessjoni. Jiena irċevejt talba għal eh, xogħlijiet tal-nar il-ħamis, il-grupp għalde jitlob illi rapport Bowles fuq il-sistema eh, Ewropew fuq il-kontijiet nazjonali u reġjonali illi hija eh, suppost nar il- ħamis illi se nivutaw fuq għandar ħamis titneħħa minn fuq eh, l-agenda. Signora Bowles, grazzi bħala rapporter jina programmata biex tiġi votata fuq jina rħamiz nishtiq najt li aħna lesti niposponu għal xar iħor għax naħsbu issa li nistaw kompromess fl ewwel qari situazzjoni kienet illi erba stati membri Franċa, Germania, l-Italja u l-Portugal ma kienux lesti biex jgħatu data statistika il-data statistika tenata b'mod eh, obbligatorju. Dana waqt il-presidenza eh, daniza kien hemm ħafna kopertura mill-medja, aħna nafu li il-presidenza eh, setat tagħmel daxejn iktar pressjoni u hemm ftejn potenzjali provizorju. Din hija kwistjoni ta' urġenza naturalment għax kif aħna niġbru data statistika, specialment mir reġuni e, u dan jirigwarda propju da, u importanti li nkunu nistaw nipruvaw illi ma jkunx hemm e, e, e sorprizi fil-kontabilità. U nimmaġina illi fuq kwistjonijiet tal-governanza ekonomika e, l-awla taqbel il-gruppi kollha politiċi fil-komitat e, jaqblu biex isir din il-posponiment. Grazzi. Signora Bowles. xaħat li jixti jitkellem a favur ta' talba, xaħat kontra? Mela nistaw nivutaw din it-talba. Min huwa favur, jew li kontra, astenzjonijiet. Tajjeb, mela il-talba hija approvata u neħwa minn l-agenda. Għal-dastan tista approvajna l-agenda għal din il-plenarja u nibda diskussjoni fuq l-ewwel punt fl-agenda, ċoħe il-rapport tal-kollega Komi fuq l-istandardizzazzjoni Ewropea. l għu natu il-mikrofonu l-Sinjora